to the vote, but I have a request for the floor from Talba għal eh, kelma Mr. Martin jew Sinjura Doyle iżda m'għandniex dibattitu hawnhekk. Sinjura President, darba l-oħra, meta kellna żjara minn kap ta' stat jew ta' gvern, Il-President intervjena meta kienaw min rrit um, ehm, jaddi xi kummenti jitkellem dak il-punt, eh, kwistjoni kienet il-Trattat tal Lisbona. Illum il-President elett eh, jitkellem u jekk huwa jitwaqqaf minnaħa soċjalista, dan dinja xi ħaġa li turi li m'għandix demokrazija, hija xi ħaġa arbitrarja u għalhekk nitlob illi jittiedu l-miżuri neċessari. Signora Doyle. Umbat is Schulz. Signora Doyle. Madam President. President, nishti hawnhekk in am point of order, Signora President, Iva, jekk il-President eh, permettini nixtieq nitkellem. President, jiena tal-opinjoni illi edin neħu id-dinjità ta' din il-Kamra u tal-Presidenza ċeka illi l-okkazjoni ta' zjara uffiċjali tiddajjef billi dan l-avveniment eh, jkun possibilità illi nqasmu għarfien eh, uh, kontra ratifikazzjoni tal-Trattat tal-Lisbona. Jekk dan jista' jseħ u jiena qed eh, insaqsi għad-deċiżjoni tiegħek dwar din, jekk dan huwa hekk, allura ħajkonna kaos fil-kurituri tagħna Kull naħa tal-argument illi iġġeddet aktar kompetizzjoni u aggressjoni biex kulħadd ovvjament ikun jista' jwassal l-opinjoni tiegħu. Nitlob illi din il-ħaġa ma terġax is-seħ, Grazzi. Thank you, Mrs. Doyle. Grazzi, Signora Doyle. Is-Sur Schultz. Dank, Frau Präsidentin. Grazie, President. Jekk joġobkom għajtu wara li nitkellem. Kollega għadu kif esprima ruħu. U din hija xaġa li seħħet ħafna drabi qabel. Nixtieq infakkarkom dwar xi ħaġa. Meta il-Prim Ministru rrit jiġi jitkellem hawnhekk il-Prim Ministru Grek rrit jitkellem dwar il-Karta ta' Drittijiet eh, Fundamentali Umani, il sur Klaus kellu l-opportunità jitkellem dik hija differenza bejnietna. Grazzi. Tajjeb, il-punt li jmiss fuq l-agenda rapport ta' Sur Von Vogen dwar is-strateġija ta' sigurta' Mozzjoni għal risoluzzjoni, emenda 10, vot nominali, votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. U din ma taddix. Emenda 8 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 7 vot nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Paragrafu 6, votazzjoni separata dak favur kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 11. Qegħdin inneħħu l-emenda hawnhekk dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Amendment 4. Emenda 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda 12, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 11, votazzjoni separata dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 4, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Nistaw nivverifikaw jek tixtiequ. Le? Kontenti? Tajjeb. Paragrafu 12, favur. Kontra. Astenzjonijiet Taddi. Paragrafu 18, żewġ emendi, emenda wieħed favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Nistaw niverifikaw, Iva niverifikaw, nistaw niftu votazzjoni jekk joġobkom. Emenda disa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Wara paragrafu 20, żewġ emendi. L-ewwel emenda, tnejn favur kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Issa għanna emenda 18 jekk din taddi allura immorru tmur f'post ieħor fit-test wara il-paragrafu eżistenti 12 bis-suġġeriment tar-rapporter. Hemm xi oġġezzjonijiet għal eh, din iċ-ċaqliqa. Ma jidhirx li għal każ. Mela, emenda 18 votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb aħjar nivverifikaw, niftu il-votazzjoni nominali dwar emenda 18. Kulħadd vota Votazzjoni issa magħluqa. U din tgħaddi. Paragrafu 27, emenda 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Issa, paragrafu 37, votazzjoni separata favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 5, favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 15, minn votazzjoni nominali, niftu il-votazzjoni fuq emenda 15. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 16 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni issa maluqa u dik ma tadix. Emenda 13. Emmek edin neħu l-emenda dawk favur kontra. Astenzjonijiet. Ma tadix. Issa nressa għal-votazzjoni. Tlet paragrafi separati. L-ewenet 53 favur kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 55 favur kontra. Astensjonijiet tadi. Paragrafu 61 favur kontra. Astensjonijiet tadi. Issa il-mozzjoni għal risoluzzjoni kollha kif inhi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u dik taddi. Nifraħ lill-rapporter. Eh, Issa, niġu għal votazzjoni dwar il-rapport ta' Sur Batinen dwar l-irwol ta' NATO fil-arkitettura ta' sigurta tal-Unjoni Ewropea naddi il-kelma li rapporter is sur Vatanen li jixti jagħmel stqarrija fil-qosor. Thank you, Madam President. Grazzi. Onorevoli kollegi, niskuża ruħi illi se nieħu l-ħin tagħkom, iżda forsi jiena nagħmilha darba kull xar snin, allora forsi ma jimpurtax. Jiena membru bħal membru ta' Parlament eh, Finlandiż li qam jitkellem darba biss u dak li qal kien li jekk tistaw tal uttiqa jekk joġobkom. Fil-fatt, nixtieq ngħid xi ħaġa qabel dawn il-rapporti għax huma parti mill-istess pakket ta' Sur Vogan u ta' Sur Vorski qed inħarsu lejn soluzzjoni għal kriżi finanzjarja. Għaliex din hija xi ħaġa li aħna ħloqna allura din il-kriżi ma tridx terġa' tirrepeti ruħha. Iżda x'inhu hija r-raġuni tal-Unjoni Ewropea li ma tippermettix dawn it-tip ta' krizijiet. dawn l-affarijiet ukoll il-gwerer ma rridux jerġgħu jisseħħu u ma jridux <laughs> jaqgħu fuqna bħal saqaf ta' Strasberg. Iżda dan ma jridx iseħħ fil-kondizzjoni li jridu naħdmu fl-imkien. U jiena nfakkarkom, kollegi, il-paċi mhux il-monopolju ta' din in-naħa tal-kamra, il-paċi ta' xi ħadd, hija ta' kulħadd. Il-paċi hija xi ħaġa komuni ta' kulħadd, hija xi ħaġa bla kondizzjonijiet Irridu nkunu realisti f'din il-ħajja, irridu nħarsu u nimirħu il-bot. Aħna ma rridux inħarsu lejn saqajna meta kun qed niġru fil-foresta, rridu nħarsu fil-bot biex tkun taf fejn inti sejjer. U bla awtomatikament inti timxi u tiġri bl-aqwa mod u bl-aħjar mod. Dak huwa dak li rridu nagħmlu aħna. Irridu nkunu onesti u niftakru għalfejn ħloqna l-Unjoni Ewropea biex nibnu islim. U sinjuri li qed ngħid hawnhekk huwa illi jekk aħna nirrispettaw il-wirt ta' Sormone, aħna qegħdin f'partit wieħed, membri ta' partit wieħed, dan il-partit li jibni islim huwa Iva. U hemmhekk biss imbagħad l-istorja iċċaċ u it tieqa hija miftuħa, grazzi. Thank you, Mr. Vatanen. Grazzi, Sir Vatanen. Iva, il-twiqju ma kolla miftuħin. Emenda 25, nivvotaw vot nominali. Votazzjoni hija miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. U din ma taddix emenda 26 u kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Issa ngħaddu għal emenda 11, votazzjoni nominali, qed nitkellmu dwar emenda 11. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Issa, Emenda 27. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar 27. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U din ma tgħaddix. Emenda 12. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa u din taddi. Paragrafu 19, votazzjoni separata dawk favur kontra. Astenzjonijiet taddi, paragrafu 22, votazzjoni maqsuma b'żewġ partijiet u votazzjoni nominali fl-ewwel parti biss, niftaħ il-votazzjoni fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa din taddi. Issa it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 13 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. sur Vatanen jixtieq jipproponi emenda orali għal paragrafu 29. Yes, again. Iva, kollegi, għawnek neħu sempliciment is-sentenza dwar l-operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-enfasi illi il-kwartieri operazzjonali tal-Unjoni Ewropea eh, tipprovdi soluzzjoni din il-problema. Inneħħu din is-sentenza. Oġġezzjonijiet, ma jidux li għaw oġġezzjonijiet dwar dan il-paragrafu ammendat eh, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2. Favur. Kontra astensjoniet għaddit. Emenda 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 3 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 21 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 22, emenda li titneħa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet taddi. Erba taqa, mela 24, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar emenda 24. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. U din ma taddi. Issa għanna 16 eh, u 23 identiċi, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni issa hija maluqa u din ma taddix. Emenda orali għawnek, Mr. Landsbergis. President, kollegi, zewċ emendi orali għal dan il-paragrafu l-ewel huwa sempliċi illi sostituzzjoni fil- punti ta' tassib, drittijiet umani u stat ta' dritt illi dawn jitqiedu fl-ewwel post mhux l-aħħar. U nitlobkom tappoġġaw eh, din il-pożizzjoni. Grazzi. Wara li tiddeċidu dwar dan jiena mbagħad inressaq l-emenda li jmiss kif qed nifhem sewwa e, jiena qed nifhem illi dawn qegħdin fl-istess paragrafu. Allora napprezza illi inti ttina wkoll it-tieni emenda tiegħek. Mela. It-tieni emenda orali tieni parti tal-paragrafu dwar ir-Russja bħala demokrazija bġejjini mhux definit. Għaliex huma konċetti ta' sovranità dwar xinija demokrazija, ikun aħjar li najdu xaħġa aktar għalek l-emenda tijaj ija illi indaħlu wara il-kelma demokrazija dan li ġej u nirrifjutaw l-teddida militari pala pressjoni politika fuq il-ġirin ma nistawx nappoġġaw din it-tip ta' politika, nitlobkom tappoġġaw din l-emenda. Grazzi, Sur Landsberg. Mela dwar l-ewwel emenda orali, hemm xi oġġezzjonijiet, ma jidhirx lu każ. It-tieni emenda orali, hemm xi oġġezzjonijiet, ma jidhirx lu każ. Mela, issa nivvotaw dwar emenda 17 f'żewġ partijiet, però kif emendati. L-ewwel parti dawk favur jekk joġobkom kontra, astensjonijiet, taddi. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. I will check the second part. Can we open a vote on the... Niftu votazzjoni dwar it-tieni parti, jekk joġobkom. Everybody voted. Kulħadd tivvota? Vote is now closed. Votazzjoni maluqa din taddi issa. Ċitazzjoni 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota. Il-votazzjoni maluqa u din taddi. Issa, premessa A, emenda seba' favur, kontra, astensjonijiet taddi. Issa, tminja, favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Emenda 9. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa premessa E. Emenda 5. Emenda li titneħħa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Issa emenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Premessa N, votazzjoni separata, favur, kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 28 minn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar emenda 28. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa u din ma taddix. Emenda 18, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, dwar emenda 18, kolħat tivvota il-votazzjoni maluqa u di ma taddix. Emenda 6, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Emenda 29, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Emenda 29. Kolħat vota? Votazzjoni jamaluqa u din ma taddix. Emenda 19. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Emenda 19. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa u din ma taddix. Issa, mozzjoni għal risoluzzjoni kollha, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Nifraħ lir-rapporter. The next item is the vote on the report. Il-punt li mis huwa l-vot fuq ir-rapport tas Sinjura Rapolitana fuq il-proċess ta' Barcellona Unjoni għal mediterran Nivvotaw għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni l-ewwel emenda dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 7 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 8 dawk favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 3 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 9 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda 10 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 11, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 4, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 5, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 6, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. U wissa nivvotaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nifirħu l rapporter Wissa naddu għal rapport Zemanski dwar ir-reviżjoni tal-istrument tal-politika Ewropea tal-viċinat u sħubija l-emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda numru 1 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm min votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. U din għaddit ukoll. Nifirħu lir-rapporter. Naddu issa għal rapport tas Sur Berman dwar il-finanzjament ta' azzjonijiet għall lajnuna uffiċjali għall iżvilupp pajjiżi fil-qasam tal-applikazzjoni tar-regolament. Nati il-kelma l-Sur Berman. Grazzi. Signora President, jiena nixtieq illi nirreferi lura dan ir-rapport l kumitat għaliex kemm dan il-Parlament kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea jħossu illi hemm bżonn illi inkopru xi forum ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi li qed jiżviluppaw azzjonijiet mhux li rigwardaw li aħna ntaffu il-povertà u l-faqar imma forsi xi kooperazzjoni bejn l-universitajiet Xuħut mill-membri qed jinsistu li jużaw bażi legali li twassalna biex nifinanzjaw dawn l-azzjonijiet mill-budget tal-iżvilupp U aħna propju dan irridu nevitaw b'dan ir-rapport Malħaqnix ftehim u jekk l-emenda numru wieħed tiġi eh, adottata dan ir-rapport ikun inkoerenti u jmur kontra l-interessi tal-persuni li ktar fqar fid-dinja. Għalhekk naħseb li dan ir-rapport għandu jintbagħat lura lill kumitat tal-Iżvilupp biex aħna niżviluppaw eh, u niftehmu fuq bażi legali sabiex ikunu nistgħu naħdmu. Grazzi. Grazzi, Sur Berman, għaw xi ħadd li jixtieq jesprimi ruħu favur jew kontra din il-proposta. Sur Gala jirrit jitkellem kontra nimmaġina. Grazzi ħafna, Signora President. L-opinjonijiet huma differenti. Il-mod kif jara l-affarijiet il-Komitat tal-Iżvilupp huwa differenti minn dak tal-Komitat għall-Affarijiet Legali u anke mill dak tas-servizzi legali tal-Parlamentana jmur kontra wkoll il-ġurisprudenza tal qorti tal-Ġustizja kontra il-Konsil u il-Kommissjoni għalek għanna maġġoranza taqbil fuq il-bazi legali li għanna bħalissa għalek man nix nilqaw din it-talba li dan il-rapport jerġa jintbat lura l-komitat. kullħat jaqbel fuq il-sustanza opinjonijiet differenti fuq l-interpretazzjoni legali u dan musaj biddel xejn jekk aħna nibatu lura dan il-rapport l komitat Għaw xaħat jishtiq jitkellem favur il-proposta tar rapporter Iva, jina nishtiq eh, nappoġġa rapporter għaliex wara d-dibattitu li kellna hawnhekk il biraħ bil-kontribuzzjoni tal eh, li għamlet il-Kommissjoni jiena naqbel unħos il li hemm bżonn li nkomplu niddiskutu hemm bżonn li nsibu bażi legali xirqa għal dawn l-azzjonijiet illi mumiex azzjonijiet li għaw taħt l-ODA imma li huma xorta importanti fil-qasam tal-kooperazzjoni u svilupp ma' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u għalhekk ma jaqgħux taħt l-istrumenti l-oħrajn illi kopru kooperazzjoni ma' pajjiżi eh, industrializzati u laqas ma' DCI preżenti u importanti wkoll illi aħna eh, inħarsu dawn il-flus li huma allokati għad DCI u għalhekk naqbel ma' Sur Bemen fit-talba li qed jagħmel biex aħna nkomplu niddeliberaw fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna issa nivvotaw dwar jekk għandniex nipposponu dan il-vot u nerġaw nibatu rapport lil komitat rrit nara li dejn mollija ta' dawk li jaqblu ma' din il-proposta. Grazzi. Dawk kontra? Astensjonijiet? Jidir li li dina intlaqat. Grazzi. Il-punt li mis issa huwa ir-rapport ta' Sinjura Dal dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u nivvotaw fuq mozzjoni ta' riżoluzzjoni emenda numru 2 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 1 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. U wissa l-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa u għaddiet. U nifirħu lil rapporter Sinjura Dal. We now move Naddu issa għall-spiegazzjoni tal-vot. L-ewel fuq il-Gaza, Sur Sambeg, kjoġbu. Signora President, jena nishtiq nispiega il-fat illi jena